jiġu emendati sabiex jippermettu li l-membri kun jistaw jagħtu spjegazzjoni fuq dawn it-tip ta' kwistjonijiet. Mela, skont ir-regoli ta' proċedura m'hemmx eh, dikjarazzjoni ta' vot fuq urġenzi. Jew spjegazzjoni ta' vot. Jiena irċivejt minant l-għalde talba sabiex Tilħatar Maria Teresa Jimenez Barbat bħala membru tal-Kumitat ta' Kultura u l-Edukazzjoni, eh, membru ta' delegazzjoni għal relazzjonijiet ma' pajjiżi terzi, kif ukoll għall-Unjoni, il-delegazzjoni għall-Unjoni tal-Mediterran.